il-premju Sakarov ma jinnatax fil-konferenza ta' presidenti imma tivvota fuq il-kamra kollha. Colleagues, I am informed that there was an in-depth Għaluli li kienem diskussjoni twila fil-proċess, fil-presidenza, fil-konferenza ta' presidenti, u nemmen illi għanna nħallu l-dak il-korp sabiex isolvi l-problema fil-ġejjini. Imma ħadna nota tal-kommenti tijak u ma u kol punt u kol punt tħassib għall-oħrajn. Inkomplu bil-votazzjoni pero, jekk ti permettu li. Sur Ransdorf, jekk huwa l-istess suġġett, nixtieq inkomplu bil-votazzjoni. Sur Ransdorf, l-istess suġġett?